illi il-bini fejn bħalissa huma jinsabu ta' 2000 metru kwadru u l-fuq, propju rex dawn il-bini ma domx iselfuhom, jixtiequ li jkollhom bini ġdid kif ukoll tiġdid mill-kuntratt tal-kera. Anke dan bħalissa ma jkunx possibbli. Huma jaħdmu ma' erba persuni flimkien fl-istess uffiċċju u jidher illi hemm postijiet liberi anke fit dor. Il-proprjetarji huma privati. Is-sitwazzjoni tidher tajba f'sens ta' trasport. Dan il-bini għandu jiġi restawrat u milli jidher jaf ikun hemm xi problemi għall-asbestos, iżda jidher li madana kollu ħajkun hemm bżonn ta' 15-il sena. kontrat ta' 15-il sena. U l-konklużjoni għandatku 30 ta' Deċembru 2017 ma nafux jak din il-joint undertaking ser tkompli wara din id-data. Dawn il-ħames kumpaniji jistaw jisqedu kollha f'dan il-bini u jkun hemm anki vantaġġi f'termini ta' infrastruttura, enerġija, jkun qed jifrankaw anke minn termini fiskali il-kollaboraturi jistaw jizdiedu, jistaw jgħaddu minn 73 għal 150 u jista' jkun hemm anki parkeġġ biżejjed, ikun hemm żona ta' 4800 metri kwadri, il-ispejża wkoll hi waħda aċċettabbli. miex il-kondizjoni ma kienux daqstan tajbin minn kera kienet liktar għal daqstan din il-proposta i l-ħjar wahda l-ispejjes se jkunu ta' minn 1.19 miljon. L-ispejjes għal dan il-kont għal dan il-kontrat se jkunu ta' 9 miljun u 278.000 euro. Kienem kienem bosta offerti sitta bes kienu dawk possibli u saru taħdidiet ma tlitt alternativi. Kien hemm bat appalt u r-riżultat der li huwa wieħed pożittiv. Is-70 fil-mija ħajjaqa taħt il-privat u 37% biss ħajjaqa taħtna għal daqstant il-risposta sejra tkun waħda pożittiva. minnaħa tal-Aġenzija propju li xin kompetenti għal dawn l-imprizi komuni, rajt kollox u ma naħsibx li għandu jkollna ebda problema. Bekk nista' nappoġġa din it-talba tar-rapporter. Nistaw naqblu hekk, tajt il-President tajjeb. Monika, tista' tħabbar din l-aħbar tajba. Nistgħu ngħaddu għal punt sitta tal-aġenda tagħna llum. Nisimgħu mir-reporter fil-fatt. U mbagħad jitkellem il-President tal-Banka Ewropew l-Investiment iktar informazzjoni. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjora President, Sur President tal-Bank Ewropew l-Investiment, eżis kollegi. Diġa tkellimna bosta drabi oħra dwar dan il-punt li qed nirpreżenta fir-rapport tiegħi biex nifakkarkom dan il-kumitat irid isawwar l-opinjoni tal-Parlament dwar l-estensjoni tal-mandat ta' dan il-bank il-mandat prezenti jiskadi f'Ottubru tal-2011 l-iskadenza, din l-iskadenza sa' mutardu ntemmu xolna u provajna namlu da' kollu li possibli biex nipermettu il-Bank Ewropew għal-investiment biex ikun jista' jistokta l-operazzjonijiet tiegħu mingħajr xkiel. It-tiġdid tal-mandat għalina Tana wera fil-fatt interess kbir hawnhekk mill-Parlament. Saru bosta suġġerimenti, smajna bosta pariri li ħarġu appuntu mill-Parlament dwar il-mandat estern tal-Bank Ewropew l-Investiment. Ringrazzjakom tal-proposta illi saret palissa qegħdin għadjem il-proċess ta' kodeċizjoni irdu naqblu mal-Konsell il-Konsell il-Parlament irdu jaqblu u naħseb il-għamlek għandi nir-ingrazzja il-Bank l investiment Ewropew, specialment l-Sur Meister, għad-disponibilta illi wera għad-diskussjonijiet dwar il-kwistjonijiet illi kienu ta' interess għall parlament Dan ifaċilitalna xogħolna u ser jipparmettilna. fit-fassil tal-opinjoni finali tal-Parlament. Ixtan ringrazzja l-Shadow Rapporter u koll u l-kollegi fil-partiti l-oħra. Nishtiq niprezenta idea ġenerali ta' dak illi proponejna għat-tġdid tal-mandat tal-bank. Dawal net. ċet niprivaw nil-ħu, nishtiqo nżidu l-koerenza tal-attivitajiet tal-bank flimkien mal-politika Ewropea. Naħseb dan jitejjeb il- ir-relazzjoni bil istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Bank. Nżidu untejbu il-miri orizzontali għal reġjuni u l-pajjiżi sabiex din l-attività taħdem id fi taħdem aħjar mal-politika tal-Unjoni Ewropea. It-tini net nixtiequ nżidu garanzija ta' żewġ biljun euro li sista nżammet taħt riserva li tippermetti l bank biex juża din il-garanzija biex jiffinanzja proġetti li jġildu l-kambjament fil-klima fost il-bosta pajjiżi li huma eligibbli għal proġetti tal-bank sabiex inkunu nistgħu ngħinu. kamp tant importanti għal politika tal-Unjoni Ewropea, il ġida kontra kambjament fil-klima. Kenna bosta dibattiti dwar il-rwol tal-bank fejn jidħol l-impenn għal il-miri tal-izvilupp tal-Nazzjonijiet Uniti u fejn speċjalment il-pajjiżi qed jiżviluppaw. Nixtieq ngħid illi ma nistawx u ma nemnux li għandu jkun il-kas illi jimbidel il-profil tal-bank. Dan il-bank jaħdem tajjeb u għandu jibqa miexi fid-direzzjoni illi qabat għal dastant fl-istess waqt propju għaliex bosta proġetti Proġetti b'saħħithom tal-bank kellhom impatt tajjeb u irridu naraw eżattament l-attivitajiet tagħna u l-proġetti fil-pajjiżi qed jiżviluppaw sejrin ikunu. Ħajkun importanti ferm il-istir valutazzjoni tal-attivitajiet Li tibdejt tal-bank f'dawn il-pajzi qed jiżviluppaw u l-imsieħba tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser illi aħna nemnu il-bank għandu jagħmel istudju tiegħu qabel jibda il-proġetti u dan il-kriterju huwa marbut fil-qrib ma l-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi. U għandu jkun hemm ir-rapportar dwar dak li ntlaħaq l-operazzjonijiet x'waslu f'termini ta' żvilupp li l-pajjiżi parteċipanti. Il-bank għandu u dan irridu nifhmuh u għana ngħaddu messaġġ ċar il kunsill il-bank għandu bżonn ta' iżjed personal u aċċess għal fondi mill-Unjoni Ewropea, speċjalment jekk iridu li dan il- bank jaħdem f'pajjiżi li mhumiex daqstant żviluppati. Speċjalment meta qed naħdmu meta l-bank qed jaħdem b'riskju tiegħu stess. Aħna qed nisuġġerixxu iktar kollaborazzjoni ma l-istituzzjonijiet finanzjarji l-oħra istituzzjonijiet nazzjonali għall-għajnuna finanzjarja jew oħrajn u hawnhekk diġà għandna eżempji tajjeb ta' kooperazzjoni ma' dawn. Umbat anki talita self u grants u kena esperjenzi tajbin ġewwa l-Afrika bi pjattaforma flimkien ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħra. U jkollna wkoll grupp ta' ħidma sabiex nifmu kif dan il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni bejn l-imsieħba finanzjarji l-oħra jista' jkompli jitjieb. Hemm kwistjoni li qajjimna fir-rapport u hawnhekk nwissikom illi ħajkun qed mill-punti ċentrali fin negozjati mal-Kunsill dwar il-limiti massimi il-bank għandu limitu ta' 26.8 biljon euro u l-fondi huma allokati għal bosta reġjuni. Aħna ntlabna biex nżidu l-attività tagħna f'ċertu reġjuni u qed nżidu wkoll numru ta' pajjiżi eleġibbli għal dan il-mandat. Dan ifisser il jekk irridu il-bank. il bank jibqa' dej bir-rata attwali u ma jiddin ma tonqos, il-bank ser ikollu bżonn ta' iktar fondi. Aħna labna żieda proporzjona propor ta' 9% għas-sentejn li ġejjin li jizdietum mbagħad mal-fond ta' garanzija il-livell ta' dawn il-fondi għal stanza jkun oli. Għas importanti ħafna tal-bank. Iżda dawn se jkunu żgur flus minn fuq sew. Biex insemmi punt ieħor. Il-mandat tal-bank qed nikkonsidraw tal-2013 mbagħad timbeda proċedura simili għabbażi tar-rapport li nata l grupp ta' wise persons u ħareġ suġġeriment ta' bosta soluzzjonijiet kif tista' titjieb l efficienza tal-fondi minn fuq l-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp bħal ukoll istituzzjoni sussidjarja tal-bank. Ma jistawx nkun nafu eżatt sejra tkun Mistax imbastru se tkun id-diskussjoni fil ġejjini Iżda importanti li konna il-partijiet interessati kollha jiddiskutu kemm jekk fondi nazzjonali kif ukoll dawk Ewropej kif jistgħu jintlefqu bl-aħjar mod u jkollna grupp jiddiskutu dan u jkollna riżultat qabel niġu għad diskussjonijiet dwar l-2013. L-ħarnet, kwistjoni normali għal parlament, kwistjoni dwar trasparenza, iktar informazzjoni pubblika, dwar il-xolijiet li tkun għatwetta il-bank, informazzjoni zi strutturata għal parlament, nifukaw iktar għal studji dwar l-impatt, Dawn huma kwistjoni li intom se taraw fir-rapport taħt il-bosta artikli. Kien hemm bosta proposti interessanti. Kien hemm min anka talab għal strutturar komplu tal-attivitajiet tagħna aħna mhux dan li nixtiequ. Nixtieq nibnu fuq l-esperjenza pożittiva tal-bank li kellu l-bank sa' issa. U niprofaw nżommu l-assi tal-bank ek kif numa attwalment. Għana tajna suġġerimenta ta' skadenza sa' 3 ta' novembru għall-emendi u jekk m'hemmx objezzjonijiet naħseb għanna n-res u data sabiex nkun nistaw nivvutaw għal dan il-rapport fl-aħħar ta' novembru. Et nissuġġerixxi dan il għaliex kellna numru ta' diskussjonijiet fil-kumitati l-oħra u kellna laqgħet anke ma' shadow rapporters għal stant Sinjora President jekk m'hemmx objezzjonijiet mill-kollegi nemmen il-data l-iskadenza għandha tkun 28 ta' Ottubru. Sabiex inkunu nistaw inqeduh fl-iskeda sabiex nivvotaw għalih qabel l-ħar ta' Novembru, grazzi. Grazzi. Qabel ma nkomplu id dibattitu tagħna jew nikkjarifikaw l-aħħar punt f'Ottubru fi 28 ta' Ottubru nhar il-ħamis f'nofsinhar. Jekk din hija data ta' skadenza l-emendi, allura ser ikun hemm biżżejjed ħin biex isir traduzzjoni. U bekk inkunu nistgħu nivvotaw fil-kumitat f'Novembru. Jekk m'hemm x'aktar uh, oġġezzjonijiet nistgħu mmorru għad 29 tax-xahar forsi aħjar tajjeb id-29 ottubru Data ta' skadenza ġdida hija 29 ta' Ottubru f'nofsinhar. Iġifieri l-ġimgħa f'nofsinhar. Issa jek jġobkom nixtieq eh, nħeġġeġ l kollegi. Kien hemm ħafna storbju waqt li Kalfin kienet jitkellem. Jek joġobkom zid koordinaturi tal ppe jek joġobkom tagħmlux ħafna storbju. Issa ser jkun president tal-LIB jek joġobkom toqdux eh, tpaċċu bejnietkom. Tajjeb ħafna jekk joħġbok. Grazzi. Grazzi tal-li tlaqtu li kunem kwit fil-kamra nirrak nirringrazzja li rapporter Sur Kalfin u li l-rapporters mill-kumitati oħra. Kien hemm ħafna kwistjonijiet u dawn huma sinjal tajjeb għaliex hemm involviment ta' rapporter u membri parlamentari oħrajn fir-reviżjoni tal-mandat estern tal-EIB. Jiena ser semmi l-punti li um, semma rapporter L-ewwel punt bżonn li jkun hemm iktar konsistenza bejn l-attivitajiet tal-EIB u l-politika tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna. Naħseb li l-assessjar tal-konsultants esterni juru li eh, l-EIB hija konformi mal-politika tal-Unjoni Ewropea, però din is-sinerġija tista' tiġi mtejba Kien hemm proposta wkoll minn naħa tal-kumitat li aħna napprovaw b'mod regolari linji gwida komuni bejn il-Kummissjoni u wkoll eh, li IB għal attivitajiet esterni. Jiena spiss nara meta nivvjaġġa li hemm attività Ewropea li hija biċ-ċar l-iktar waħda importanti. Iżda hemm nuqqas ta' effettività hawnhekk għaliex aħna ma nikkoordinawx li stakeholders eh, biżejjed ġifieri aħna nappoġġaw kwalunkwe ħaġa li ttejjeb konsistenza. Tieni punt Deja ta' żewġ biljuni fir-riserva f'Diċembru tal-2006 biex dawn iż-żewġ biljuni jiġu allokati għal ġlieda fil-bidla fil-klima u għandna ser impoġġu dan f'wieħed mill-prijoritajiet tagħna. Kol, ovvjament ser nassiguraw li dawn iż-żewġ biljuni ma jiġux intużati f'reġun wieħed biss Jiena naħseb li nistgħu nsibu bilanċ unkun um, kontent kieku l-Parlament u l-Konsil kunu jistgħu jappoġġaw dan. Punt ieħor li għajjem ir-rapporter huwa uh, hija ħaġa sensittiva ħafna. Dan huwa l-kontribut ta' li e għajbi għal uh, l-anijiet ta' żvilupp tal-millennium. biex eh, naqsu il-faqar. Jiena smajt li rapporter jgħid li m'għandniex nippruvaw nibdlu l-profil tal-IB mingħajr ma nibdluh f'bank tal-iżvilupp. Kieku jiġi suġġerit dan maġġoranza fil-Kunsill ovvjament ser ikunu kontra dar rapporter jgħid sempliċiment li l-IB għandu jkun iktar sensittiv għall-impatt fuq l-iżvilupp. Spiss dan isir b'mod indirett għaliex naħna nappoġġaw proġetti ta' tkabbir ekonomiku bit-tama li din ser itnaqqas il-povertà. Però aħna maħniex mamra biżżejjed biex nagħmlu fondi għal ġlieda kontra l-faqar jew inkella edukazzjoni u saħħa aħna m'għandniex dan it-tamir din it-tip ta' attività għandha tiġi tingħata il-fondi. Lowns iktar irħas aħna ma nistawx nissuġġerixxu għaliex l-istatut tagħna jwaqqafna milli nagħtu fondi lil self tagħna stess, lil-lom tagħna stess, għal daqstant nistgħu nagħmlu xi progress permezz li nassiguraw li l-impatt tal-iżvilupp jiġi trattat mod iktar effiċenti u iktar mod iktar sistematiku għal operazzjonijiet mhux tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li huwa possibbli li bżewġ kondizzjonijiet li inti sudderejt l-ewwel net aħna bilna li ser jkollna bżonn ta' staff, iktar staff għal eh, attivitajiet mhux tal-Unjoni Ewropea. Il-board tal-immanager tiegħi li għandu membri mis-27 stat membru meta nitolbu l-iktar staff għal eh, xogħlijiet fl-Unjoni Ewropea ma jkun hemmx problema iżda meta nippruvaw nġibu iktar uh, staff għal uh, attivitajiet barra mill-Unjoni Ewropea ikun hemm xi reżistenza b'mod partikolari minn dawk il-pajjiżi li għandhom l-aġenziji ta' l-iżvilupp tagħhom u ma jridux li l eib jidħol f'dan f'din f'dan il-qasam. Għal daqstant, jiena nixtieq ngħid li jiena favur ħafna ta' dan. jekk aħna nkunu nistgħu npjegaw iktar nies biex namlu iktar assessjar tal-impatt u jkun hemm iktar monitoraġġ u wkoll kifettu biex natu aċċess għal loans irħas b'mod partikolari fl-ifqar pajjiżi. Aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li natu loans taħt ir-rata tas-suq. Aħna ma nistawx innaqsu r-rati tal-interess aħna nistgħu nagħmlu dan biss jekk ikun hemm involviment minn estern jista' jkun il-budget tal-istati membri pereżempju. Jekk aħna rridu mm, nagħtu iktar għajnuniet għall-iżvilupp irid ikun aċċess għal fondi iktar irħas, iktar ċessibli. Raba punt. L-idea ta' titif fal koordinazzjoni u ma' istituzzjonijiet finanzjarji jiena naqbel miegħek bisħieħ e, flaqat ma' l-presidenti ta' banek multilaterali fejn li Jajbi issa huwa involut jiena dejjem nipprova li ikun hemm kooperazzjoni iktar sistematika mal banek ta' finanzjament internazzjonali biex ma jkunux qed nagħmlu l-istess analiżi tal-proġetti. Inti tista' tieħu l-analiżi minn uh, proġett post eh, fejn ikunem eh, il-proġett jiġi maqsum bejn tnejn għal daqstant jiġi jiswa ħafna inqas meta aħna nagħmlu konfinanzjament. Eh, ikun ħafna irħas għalina u jkun ħafna iktar faċli jekk isir analiżi waħda biss u mhux miż-żewġ istituzzjonijiet li jkunu qegħdin f'dan il-kofinanzjament. Kun aħjar jekk l-istituzzjoni l-oħra taċċetta l-analiżi tal-ewwel waħda. Mbagħad tkellimtu dwar il-blending subsidies u dan għandu x'jaqsam ma dak li jedna l-bżonn li l-IB jeħtieġ li jkollu finanzjament irħas. Eżempju, il-Producer Fund għall-infrastruttura ġewwa l-Afrika fejn aħna nistgħu niġbru eh, eh, naqdu l loans tal-EIB ma' sussidi. minn fondi oħrajn li jinataw minn eh, l-Istati membri, mill kontributi tal-Istati membri fuq bażi volontarja u l-Unjoni Ewropea. Umbat aħna wkoll għandna istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u wkoll nikkooperaw biex nagħtu fondi għal proġetti tal-infrastruttura ġewwa l-Afrika u naħseb li dan huwa modell tajjeb ħafna li jista' jiġi ntużat. Allura aħna nistgħu nappoġġaw din l-idea ta' blending tal-loans tal ib ma' sussidji sorsi oħrajn. Is-sitt punt. Dwar is-ceilings preżenti. Meta l-istati membri staqsew meta kien hemm il-kriżi u talbuna biex naġlu iktar self ġewwa l-Unjoni u anke barra biex bekk nużaw il-fondi iktar fuq maġla fuq talba tal-Istati Membri ġifir il fondi disponibbli bħalissa huma ħafna inqas. Min kella ħafna jekk naralizzaw il-fondi għal Ah, Nerdolfin finni għandhom eh, il-pajzi mill-Balkani tal-Punent, l-ammonti huma baxxi ħafna, żgħar ħafna, irridu naraw kif se nittrattaw din il-kwistjoni għal ġingela se nitilfu lil dawn il-pajzi li huma viċin ħafna tal-Unjoni u li qegħdin jersqu lejn sħubija u ma nistgħux inwaffqu eh, lajnu nietek f'daqqa waħda. Mbagħad fl-emendi intom qed tgħidu li jekk aħna konna bżonn nintervjenu f'pajjiżi ġodda. U hemmhekk kien hemm referenza għal ħames pajjiżi li forsi ser ikonna nagħmlu xi eh, interventi fihom. Naħseb li jrid ikun hemm aġġustament proporzjonali biex inkun nistgħu naħdmu f'dawn il-pajjiżi. U koll fl-aħħar inti analizzajt il-forecast futur finanzjarju bdejt mill-2004 tiegħek li t dibattitu li tibda mill-ar kemm jista' jkun għaliex hemm iktar ċans li nanalizzaw l-arkitettura ġenerali tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u anke forsi Bħala parti minn dan inkunu nistgħu um, marru lilin minn hekk kif issuġġerixxa l-grupp tal-esperti immexxi minn Michel Grunessu fid-dibattitu qabel dawk il forkas finanzjarji u nisper nistgħu eh, naċċettaw xi ftit mill idejat li ġew preżentati minn dan il-grupp din hija idea inizjali li biex nżidu għal mal-punti tar-rapporter. Grazzi ħafna tgħid il-President Naħseb li qbilna ħafna u issa nixtieq insaqsi jekk hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem fuq dawn iż-żewġ dikjarazzjonijiet. Le, ħadd? Iva. Ik joġbok. Għandi domanda, jekk fimt sew miż-żewġ kelliema tagħna hemm xi nuqqas ta' interess mill-istati membri li jestendu l-mandat tal Eh, il-IB, iżda jien qed nipprova nifhem din hija ta' natura fundamentali jew huma qegħdin jibżgħu mill-ispejjeż huma qed jaraw li hemm ir-riskju li jekk aħna nespandu il-mandat estern ser ikun eh, iktar importanti li li IB jingħata wol iktar importanti ikbar fl-Unjoni Ewropea. Tista' tikkumenta fuq dan dan huwa din kwistjoni ta' prinċipji jew inkella kwistjoni ta' eh, ta' natura ekonomika. U tista' tgħidilna eżattament x'inhu r-rwol fi dan l-Unjoni Ewropea u l-mandat estern. Grazzi, Helge Kjordbok. Grazzi ħafna għal dik il-preżentazzjoni. U grazzi ħafna wkoll l-rapporter ma ġenerali naqbel, pero nishtiq nsemmi dan li ġej u se naqra dawn il-punti bżonijiet u l-operazzjonijiet finanzjari tal iib taħt li u garantis biex nikontribwixxu għall iżvilupp tal-pajjiżi fejn l-operazzjonijiet isiru hija importanti u kruċjali li tiġi msemmija fl-artikli tal-liġi, tad-deċiżjoni u mhux biss fil-preambolu. Ġifieri huwa ċar li għalina dan ser ikun punt importanti ħafna. Ukoll il-manager sostenibbli tal-riżorsi globali u naturali kif hemm immeżżel f'artiklu 21 tat-trattat dawn għandhom jiġu msemmija f'deċiżjoni. U għaliex mbagħad naħseb li ser ikun hemm impatt ikbar tas sostenibilità u ta' eh, kwistjonijiet ambientali nixtieq nifoka daqstant fuq dan u nagħtiha iktar importanza fit-test. U t-tieni punt il-gbaċ fuq il-konsultazzjoni fir-rigward ta' qabel finanzjament ta' ċertu proġetti li jista' jiġi rinforzat, it-tielet punt li IB għandu jkollhom eh, kriterji ta' esklużjoni ċari għabbażi ta' konsiljazzjoni għal operazzjonijiet ta' finanzjament u f'dan il-kontest eh, eh, sissjar tal-impatt ambientali indipendenti għandhom isiru qabel ma jiġi approvat mill-bord tal-IB u fil-qosor ħafna ser naddilek il-punti l-oħrajn bil-miktub u naħseb li mill-perspettiva tagħna tal-ħodor aħna nappoġġawkom ħafna iżda nixtieq ukoll nenfasizzaw ċertu aspetti u ċertu possibilitajiet għal kompromess aħjar. Grazzi. Karl, jekk jgħidbok? Grazzi xi kumenti fil-qosor. Nirringrazzjakom għan ringrazzi rapporter għax-xogħol eh, bitju su tajjeb ħafna. Eh, daħal eh, fid-dettal ħafna ta' dan is-suġġett u fl-istess ħin meta intom tidħol daqshekk fid-dettal inti dejjem tirriskja li tidħol fil manager għax iktar ma taf iktar ser ikollok opinjonijiet fuq is-suġġett u għal daqstant ċertu tip ta' balanċa hawnhekk u sakemm il-ħabib tagħna mill-BIB huwa kuntent il mikro manager ma kienx wis esagerat. Aħna kontenti bl-appoġġ tar rapporter, aħna għanna kienna diskussjoni tajba l-ġimgħa l-oħra u kol kienna diskussjonijiet li prezentanjom fil-forma ta' amendi. Naħseb li huwa importanti kif li IB jista' jiġi ntużat biex nappoġġaw ċertu deċiżjonijiet importanti strateġi tal-Baltiku per eżempju li hija mikrostrateġija importanti ħafna nel strategija ta' Danubju wkoll u punti oħrajn li aħna nappoġġaw ħafna f'dan il-Parlament. Dawn huma punti li jiena ser inqajjem fl-emendi u allura fil-qosor ħafna jiena naqbel uh, eh, mar-rapporter u jiena ċert li ser ikun hemm rapporta tajjeb ħafna fl-aħħar. Grazzi. Eh, volevo ritornare sul tema. Grazie, xtaqt immur l-ura l għatna is fil-faqar. Mod partikolari naħseb illi sabiex namlu dan, kif intqal minn minn tkellem qabli u importanti illi kunem tibdil fil-model kif naħdmu għal daqstant ikun hemm talba ola ta' rizorsi umani u finanzjarji il-periodu ta' kriżi ekonomika u l-austerità li tlabna mill-Stati membri anke f'dan il-każ eh, ma tippermettinniex li nkun ambizjużi żejjed imma bla dubju nistgħu nissuġġerixxu approċċ indirett u sabiex il-bejż tieħu l-inkarigu għal proġetti li kollhom impatt soċjali akbar fuq iċ-ċittadini, fuq l-iżvilupp, fuq drittijiet tal-bniedem. Umbagħad fl-aħħar mill-aħħar nitkelmu għal darboħra dwar dan u fuq vizjoni li tkun eh, etwala dak xaqsam li bejanka fiħdan fil-fiħdan il-Komitat Sura. So, vielen Dank. Jetzt ähm, machen wir Merci, madame. Your, your first question, the, the reason for L-ewwel domanda ta' tiegħek il-reżistenza li hemm min-naħa ta' ċertu stati membri għall-idea ta' espansjoni tal-attivitajiet tal-IB barra mill-Unjoni Ewropea u bċertu ċertu mod nitrasformaw li e għadi f'bank ta' żvilupp ta' vera jiena qed nara żewġ raġunijiet ewlenin l-ewwel raġuni il biża u din ġiet espressa biċ minn xi stati membri l-biża li jekk li IB jispandi wis eh, l-operazzjonijiet tiegħu barra mill-Unjoni dan jista' jkun għal detriment tal-ħidma tiegħu fl-Unjoni Ewropea u allura xi stati membri ħossu li huma jridu li IB ġewwa l-Unjoni Ewropea mod partikolari fil-kuntest tal-Strategija tal-2020 li semmejt għal strateġija importanti ħafna f'dan l-Unjoni. Għanna ġasmajna l-eżempju tal-istraġija tal-Bahar Baltiku tad-Danubju iva dawn huwa importanti ħafna vera u l-biża u li jekk li IB jispandi iż-żejjed l-attivitajiet eh, barra mill-Unjoni dan jista' jkun detriment tal-operazzjonijiet ġewwa l-Unjoni. Tieni raġuni għaliex aħna niffaċċaw xi reżistenza minn xi stati membri hija u jenġa semmejt dan huwa l fant li xi stati membri għandhom l-aġenziji ta' żvilupp tagħhom u aħna ma huma ma jridux xi tip ta' kompetizzjoni mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Din fl-opinjoni tiegħi għandha raġunijiet huma raġunijiet ewlenin għalfejn m'hemmx kunsens daqshekk wiesa għal operazzjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea u il-konsensus me shareholders fedan l-Unjoni Ewropea. Rrit nieħu pożizzjoni fuq il-proposta xi emendi iżda l-idea li ninkludu xi premessi eh, fit-test tad-deċiżjoni eh, tista' tiġi konsidrata. Mbagħad l-aħħar domanda tiegħek, Sinjura li li għabi kolla rwol iktar importanti soċjalment. Iva, vera, iżda. Dan għanna namlu l istrumenti li huma disponibli għalina li huma instrumenti ta' market rate fl-esperjenza tagħna u għad diffiċla ħafna li finanzjaħ b'dan il-mod azzjonijiet jistgħu jkollhom impatt kbir ħafna fuq is-saħħa u l-edukazzjoni mhux se jkunu jistgħu niffinanzjawhom faċilment b'ċertu eċċezzjonijiet. Aħna tajna finanzjament li xi sptarijiet però b'mod ġenerali huwa diffiċli niffinanzjaw dik it-tip ta' azzjoni għaliex eh, min isellef irid iħallas eh, l-interess u l-rati tal-interess jkunu rrit interess tas-suq u f'ħafna każijiet ikun aħjar li nużaw strumenti differenti aħjar milli loans tal-EIB. Noch 5 eh, minuten? Ja. Fadal 5 minuti. Ikkaġbok? I have two questions. First one is... Għandi zaċ mistaqsijiet li għanet fuq emenda 55. ċini raġuni għalfej zidna mill-fondi biljon dan huwa marbut ma' għannes numru wieħed emenda 55 huwa marbut dan mal-attivitajiet in ġenerali biss din iż-żieda x'inhu ma' livell ta' dispożizzjonijiet għal eh, self excuse l-lum f'perċentwali qed nitkellmu. Provisions for dispożizzjonijiet għal riservi għal self perikolus jew self ħażin jew dawk b'interess baxx. Mögen Sie noch mal Antwort geben? Uh, on, on the second question, of course. Fuq it-tieni mistoqsija, aħna napplikaw l-istess regoli għal-bank, mod partikolari napplikaw il-ħtiġiet ta' Basel, għal daqstant rridu nallokaw parti mill-kapital u għacċar illi għal eh, proġett riskju nkun smaw iktar kapital. Din ir-raġuni għalfej palissa niddiskutu mal-Kommissjoni, dal-għadu kena li kelli laqa mal-Kommissjoni fuq l-istrateġija 2020 u l-ħtieġa illi insibu strumenti finanzjarji ġodda illi jagħtu effett li nixtiequ li l-fondi budgetari tal-Unjoni Ewropea fl-istess ħin inaqsu l-ħtieġa għal konsum ta' kapital għall EIB. Għaliex fil-fatt rridu nikkonsidraw dan ukoll. Nista' nserħilkom raskom il-perċentwal għal self fuq il-watch list sa' issa huwa ta' 0.04% għal daqstant sissa Manna lebda problema bis-self. Gut, jetzt der Berichterstatter zum Abschluss. Rapporter, so biex nalqu diskussjoni. Eh, Madam Chair, eh, I would just... Iva, Signora President, fil-qosor, xtaqt. Naddi xi punti, konnet niddiskutu dil kwistjoni l-assit li għal-10% mill-attività dak li narmlu barra l-Unjoni ma sax ikun teddida għarwol li għajbi fiħdan l-Unjoni. Għal daqstant ma nasibx dan għandu jkun xi punt b'saħtu żejjed fuq l-espansjoni tal-attivitajiet barra l-Unjoni Ewropea din kustari budġetarja li torqot numru ta' stati membri u hija kwistjoni sensitiva f'ħafna stati membri. Fuq mis mistoqsija ta' Sur Goodmanis is-semma ir-riskju baxx tal-bank bħala total him partikolarità fuq dokumenta li ġdinja garanzija provduta mill-Unjoni Ewropea fondi pubbliċi għal attivitajiet tal-EIB barra l-Unjoni. Dan ifisser li l-bank għandu żewġ possibilitajiet barra l-Unjoni. L-ewwel li jaġixxu skont ir-riskju tiegħu u l-ħtiġiet hawnhekk huma ibsa ħafna sabiex jibqa' bank eh, fuq qodimnet jew jidħol f'proġetti li ma jistgħux jitwet u taħt loan risk bil-garanzija tal-Unjoni Ewropea. Dil-garanzija pratikament hija fond ta' garanzija immexxi mill-bank innifsu illi jammont tal-9% tal-ammont totali tal-garanziji. U l-garanzijiet ikkopri 65% tal-operazzjoni tal-bank jekk tħares lejn il-flus kontanti li sib dan il-fond, dawn joħolqu leverage qawwi f'termini ta' attivitajiet tal-bank barra l-Unjoni xi ħaġa li hija importanti ħafna u li resqet ħelka Trupel konsultazzjonijiet konnet niddiskutu dil kwistjoni fid dettall u hemm interess kbir ġej minn kullimkien fil-Parlament fil-fatt. President Mensch, ta' semmid dan imma l-bank għandu dawk ninsejħolhom promoters fej kull proġett jitmexxa minn xi ħadd kemm qed nitkellem fuq stat, kumpanija privata, xaħat bħala l-Unjoni. Dawn il-konsultazzjonijiet kollha għandhom isiru mill-hom promoter mill-imsieħeb illi qed jagħmel dan kollu possibbli. Nistaqsu mill-IB u li jisiru konsultazzjonijiet. Nitkellmu mhux fuq il-bank innifsu imma jrid jitlob lill-imsieħeb sabiex jagħmel dan. Hemm numru ta' kwistjonijiet hawnhekk li nixtieq nippubblika fuq l-internet sabiex kulħadd ikun jaf x'qed jiġri. Meta niġu għal finanzjament u kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħrajn. Vielen Dank. Äh, nochmal zur Erinnerung. Grazie infakkarkom illi l-iskadenza għall-emendi hija tad 29 ta' Ottubru f'nofsinhar. Tajjeb wisq. Nkomplu għal punt li jmiss fuq l aġenda Iva, grazzi ħafna. Wir werden mit Sicherheit noch öfter miteinander, ähm, gerade wenn wir über die Agenda 2020. Jena ninsab ċerta li ħan il-taqaw ta' sekwit anka fil-qafas tal-konsultazzjoniet fuq il-politiko xenoxin għanna rajneraw ma sejaħċ il-rapporter fil-fat irridu nitkellmu dwar punt numru 5 il bench Budget u anka numru 7 mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarieta dawn se neduha flimkien u naħseb li Rajner jieħu nifs qabel jibda jew forsi jista' jagħmel tranzizzjoni u jitkellem. Lażlu l-ewwel imbagħad Rajmer jew bil-kontra? xorta. Iż-żewġ punta nidwom flimkien. l-ajmer għandu jibda l-proċess, jek joġbok. Iva, grazzi. Skużawni wasal tissa kont Berlin, nitkellem fuq risorsi propi u da kollu marbut ma dan is-suġġett biċċa xogħol. Illi tolqotna l-kol? Steter Tropfen höhlt den Stein, sagt man ja. Ähm, ja, bei der Mobilisierung des Solidaritätsfonds äh, auf der Grundlage der... Fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarieta għabbażi tal-ftajim interistituzzjonali ta' Mejju l-2006 Naħseb hemm bżonn nirrimarkaw għal darbohra li biljun jistgħu jiġu mobilizzati kull sena grazzi għal dan il-fond. U wara tarba mill-Irlanda, il kummissjoni anka li analizzat l-arar f'Novembru 2009 u l-figuri il-Gvern Irlandiż ressaq illi uża artiklu 22 klawsula speċjali għal diżasti reġjonali straordinari. Għal-daqstant il-Fond ta' Solidarità jista jiffinanzja dan għalkemm is-solt u l-Fond ta' Solidarità japplika l-affarijiet oħrajn imma ma t-eis l-impatt li ħalla dan id-diżastru reġjonali nistgħu naraw l-artiklu 22 ta' regoli tal-fondi solidarieta nistaw niprovdu appoġġ. Qed nitkellmu hawnhekk dwar 13 il-biljun anzi 13 il miljun jiskużaru l-kellim mill-Fond ta' Solidarjetà. Nfakkarkom li qabel il-vot fil-Kumitat tal-Budget, il-Kumitat Reġjonali wkoll għandu jesprimi l-opinjoni tiegħu ħaġa oħra għal darba oħra se jkollna problema. L-problema li l-Payments Appropriations mill-Fond Soċjali Ewropew ukoll se jkollhom sem fil-proċess. Meta jkollna l-fondi speċjali fuq l-aġenda dejjem hija kwistjoni li tiżgura li jkun hemm ħlasijiet biżżejjed mill-Fond Soċjali Ewropew qabel il-periodu in kwestjoni. Dan huwa l-punt prinċipali hawnhekk kellha nagħmel rakkomandazzjoni li nappoġġaw loti ta' fondi mill-Fond ta' Solidarietà. Grazzi ħafna l-iskadenza għal tal-emendi hija 28 Ottubru f'nofsinhar u fid-9 ta' Novembru se nivvutaw. U fit Tieni plenarja ta' novembru fil-fatt ikun il-votazzjoni. Jekk ma jkunx il-flus, ovvjament se jkun bżonn nivvutaw. Eh, you don't need to be in, in uh, uh, angst, for I think it's quite clear that... U għacċar, fkazet pal dawn, bħal f'kazit oħrajn, il-Komitat tal-Budget dejjem kien tajnuna. Rapporter ukoll Anke kien nitkellmu fuq eh, danni fuq livell reġjonali. F'pajjiżi hemm ħafna diskussjonijiet euroxettiċi dwar dan. Aħna kena dizastru illi u koll ħalla danni limitati limitati reġjonalment imma danni seri xorta waħda. X'inhi il-soluzzjoni bażika. Aħna ninsabu fuq livell ola mis 7.6% tal-ġenaj ta' pajis, mem nebda dubju. Xinu ola mill-limitu huwa dizastru mhux naturali li taħt il-limitu reġjonalment skont il-ġudizzju tiegħi in-natura mhijiex daqshekk espliċita. Indirettament nistgħu ngħidu li għad-diżastri naturali biss Nistaw namlu dan mhux għad dan industrijali ma hawnhekk hemm xi ħaġa nieqsa fis-solidarjetà Ewropea. Dan hu li rrid tinżid. il pozizjon ta' rapporterija iva il pożizzjoni numru disa ma xtaqt nieħu l-opportunità sabiex ngħid eh, eh, kemmtejn fil fat li rridu nirrealizzaw li jem dan joħrajn, dan industrijali li jistaw jkunu serji ħafna li ġara anka fl-Indja, per eżempju, ftit snin ilu, valenar u kol jitlob xi tip ta' solidarjetà. U ma nix ninsew li dawk li huma responsabbli għad-danni għandhom ikunu fl-aħħar mill-aħħar responsabbli sabiex ikun hemm servizzi forma ta' self. Azzjoni immedjata li tingħata immedjatament, mhux ħafna xhur wara. Azzjoni immedjata sabiex ngħinu reġuni li jinsabu f'diffikultà. Madonna kollu, meta tingħata responsabilta dawk li huma responsabbli għandhom iħarsu. l-iskadenza ma tinbidilx imma nittama il ma jkunem l-ebda emenda mish ħaġa tas-soltu l-aħħar kommenti għaj mhux fuq suġġett imma brabta ma' suġġett inħsat il-ġumma għaddit fil-plenarja meta rapporter tagħna Sidonja kell erba' minuti biex titkellem fuq il-budget kollu kemm u wara dan jien meta semmejt ħaġa żgħira ċaġa ta' menda fil-dibattitu konġut u kol kelli erba minuti. Hemm ħaġa ħażina bl-organizzazzjoni ta' tal-ħin l-lokatalina biex nitkellmu. Għet nreħħel fija nifsi hawnhekk. Kif nistgħu nataw ħin limitat, jingħata ħin limitat ir rapporter li l-usna siħadem fuq kwistjoni u nagħtu l-istess ħin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 waħda mill-punti ċentrali tal-ħidma tal-Parlament Ewropew. Għal daqstan tanna natu l-opportunità li rapporter illi twassal il-messaċ l-pubbliku Ewropew. U erba minuti fil-amending budget hija ħaġa li ma tagħmilx sens. Nittama li wara dan issa fil-plenarja ma jkollix għalfejn ngħid kelma oħra. Grazzi ħafna. nifmu ħafna l-opinjoni tijak, imma l-amministrazzjoni tal-parlament ħadet it-titlu, t-titlu ta' rapporter, u għaldaqstant ma għannix nfittxu naraw x'tib ta' rapporter qed nitkellmu dwaru. Iva, xtaqt. Neħu spont mir-rimarki tal-azlu. L-ewwel net tal-darboħra qed naraw illi Emżon mux għazin ħin ta' biex jaslu l-flus. Fih nifsu dan jistaj rappresenta problema. Uħot minna kienu suspettużi fu l-ideja tal-fond ta' solidarieta illi kienu l-kljan kam ta' kienem arar fil-Alpi U niftaħħar il-Ġermaniżi rridu għajnuna għadnilom tamlu ġdan tidu tħallsu 25 sena l ġajinu fil-faddek ġara. Issa qegħdin hawnhekk u uh, anka rappresentanti tal kommissjoni u anka fuq il-kwistjoni tal-ħin marbut mal fat jekk fil-ġejjini l-affarijiet jistgħu ikunu aktar eh, rapidi jew inkella għandix naraw nerżaw għalfej l-affarijiet ta' tħin. Mistoqsija li semma lażlu wkoll fuq dizastri li mumiex naturali u li parti mid diskussjoni waqt li konna edin nistabilix l-fond ta' solidarieta u xinu ma l-alternativi għal xi każ bħal dak li kellna fl-Ungerija u dan jaqax taħt il-Fond ta' Solidarjetà każ dan. Brian Crowley. Grazie ħafna, Signora President. Xtaqni ringrazzja li rapporter għall-entużjażmu li wera fl-allokazzjoni tal-Fond ta' Solidarieta. niddikjara interess il-raħal minn fejġejjien sofra minn arrar fl-2009 Għed nitkellmu fuq villaċ rali 4.000 u 4.000 persuna u kena dan ta' 18 miljon euro u tajjeb li jena taw dawn il-flus. Kelma ta' twissija ma' nix konna affarijiet immedjati għaliex irridu nuru li memma ħadd illi tajjeb jekk nħaffu l-affarijiet imma l-kwistjoni li konna font immedjat u hekk huwa diffiċli tinforzaħ. Imma l-idea tal-azlow ta' mekkanizmu ta' self għal diżastri mhux naturali bħal dawk tal-Ungerija fejn kunem hemm ħtieġa medjata ta' housing tindif u li nimplementaw miżuri ta' sigurtaw saħħa ċittadini u li jmorru li l-in mill-kapacità normali ta' servizzi xaġa bħal dan baldin għandha tkun koperta. Għajnuna, f'dan il-każ għandha tkun disponibbli. Jiena naqbel ma lażlo huwa ridikolu li l-persuna li qiegħda tressa ir-rapport għal budget għal parlament tagħna fuq spiża ta' 134 biljun euro tingħat 4 minuti biex titkellem biss. Jiena naf mill-esperjenza tal-passat jekk Inti fil-konferenza tal-chairs twaslu tal-punt l-konferenza tal-presidenti forsi tal-lokaw sija għal-rapporter principali u rapporters l-oħrajn. Grazie ħafna. Finalment Rajmer jek joġbu. Dank eh, Laszlo. Grazie ħafna. Lazlo u għanna. Kenna diskussjoni interessanti ħafna U ma nistax naħbilkom dan. Fi żmien meta il-fondi tagħna bħal Fond ta' Solidarjetà kien artiklu 22 fejn il-Kunsill f'każ ta' diżastri kbar issir kontribuzzjoni min-naħa Ewropea u l-gvern jiġi informat b'dan, hekk jgħid l-artiklu bażikament fid-dokument dwar reviżjoni tal-budget u l-garanzija ta' 16 miljun mill-mekanizmu ta' stabilta. Anka hawnhekk il-mekanizmu ta' stabila, stabilta illi jiżgura garanziji kontra dizastri naturali u dizastri bankarji il-mekanizmu sta' jkun innovati. Gut, vielen Dank. Also, Endungs Ah! Bitzi ħafna. Lazlo, sentenza waħda. Sidonia. ma talbitx illi namel dan l-intervent fuq il-ħin. Iva, grazie ħafna. 28 ta' ottobru f'nafsinhar il-skadenza l-emendi. Grazzi raġġaġen l-ura maħna il-ċermen u jista jikompli meċċi għaw. Grazzi Jutta. Niskużaw ruħi ma' President Meċta dal-fat li kelli noħroġ mis-sala sabiex niċċerja laqa fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej mekka tinfaslu ftejn. Nistaw naddu sal-punt numru 8. Il-rapporter huwa Giovanni Lavija u jekk hija hawnhekk jista' jgħidilna illi din id-dibattitu huwa post post. Ma l oġġezzjoni. Giovanni tisparixxi mal-punt tiegħu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 qatt dwar is-CFP. Dan hija din hija aktar kwistjoni teknika mill kwistjoni ta' budget fil-fatt għal l-kumitat dwar is-sajt li joħseb dan il-punt. Għal-istant ma naħsibx li għandu jkun hemm opinjoni dwar dan. Iżda nemmen jena ninformaw il komitat li fejn għajdu li press li dan mandux impatt budgetarju musser ikun hemm opinjoni u bekk dan il-punt kien se jitħol fissa hektar malaj. Grazzi. Għaw xi kummenti dwar dan is-suġġeriment? Jekk le. Namlu kif qed jitlobna il rapporter u nikdbu itra l-komitat in kwestjoni u hekk ngħaddu għal punt li nis. Dis? Punt 10. 10, 11, 12, 13, 14 u 15. Dan huwa dibattitu konġunt dwar numru ta' proposti għal mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Ġustament Ewropew u Globalizzazzjoni. Reporterja Sinjura Barbara Matera. Grazzi. Saru set tal-bet l-din il-Kummissjoni dwar din il-mobilizzazzjoni għal dan il-font u kollha u waslu mill-Olanda, speċjalment fis-settur tal-settur grafiku għet minn dawk l-iktar mal-quta mill-kriżi ekonomika flimkien ma' dak tat-tessuti u tal-karozzi. Ħanitol fid-dettall l net dwar it-tkeċċija ta' 598 ħaddiem li għamlu parti minn industri, li għamlu parti minn reġjun ta' Nord Holland u Zewt Holland li jilħaq 0 eh, euro bejn wieħed u ieħor. Istini każ dejjem fl-istess settur jagħti jfisser 720 tkeċċija li jagħmlu parti minn 79 industrija fil-produzzjoni u stampar ta' materjal multimedjatiku f'Nord Holland u Utrecht. Utrecht illi huwa għal ammont ta' 2 miljon u 270 elf euro. Fl-istess settur hawnhekk ħanatu eh, għajnuna l-821 impjegat f'sebgħin kumpanija għal 2 miljon u 800 elf euro biwetu ieħor. Issa t-tiret eh, tarba li mis 650 impiegat parti minn 45 kumpanija għal ammont ta' 2 miljon euro. L-aħħar żewġ tal ġew aċċettati mill-Kummissjoni Ewropea skont artiklu 2 it-traċċe ta' regolament fejn għad diskussjoni ta' Kummissjoni jistgħu ġew aċċettati tal-biet ta' għajnuna lil min spiċċa qiegħed li jkunu ġejjin mill-dinja tax-xogħol u dawn ammonti ferm iżgħar minn dawk li semmejt, il għaliex dawn it-tkeċċijiet jistaw u ser ikollhom impatt negattiv fuq is-soċjetà u dastant ġew aċċettati dawn iż-żewġ tal-biet. L-ewwel każ jagħti appoġġ lil 129 ħaddiem imkeċċi f'disa kumpaniji fir-reġjun Limburg għal ammont ta' 550 miljon 550.000 elf euro tikkorreġiru għal kellim u l-ħar talba 140 persuna edha f'żewġ kumpaniji ta' reġjun ta' Brent għal talba ta' 450 elf euro. Minkejja dawn it-talbiet illi saru minn xi kollegi ta' dan il-Kumitat, il-Kummissjoni Ewropea għarfet budget line trasferimenti bejn nefqiet li ma jkunux saru fejn tru l-SMEs. dan daqt nsemmiħ il-eċem kollegi li jkunu meta l-Kummissjoni tkun sabet minn fejn tnaqqar biex ngħidu hekk. Flus li ma jkunx intnefqu. Id-data hi dik tad-9 ta' Novembru għal budget u nisperaw illi tiġi approvata fil-plenar fil-plen l-ewwel plenarja ta' Novembru. Très bien, merci, cher collègue. Est-ce que la commission Tajjeb wes. Um.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 Tixtieq tina xi informazzjoni addizzjonali sabiex inkun nistgħu inwiġbu lill-rapporter? Iva, dawn il-każijiet huma identiċi bħalma inti tista' tara il għaliex kollha għandhom x'asmu l-istess settur u l-istess problema ta' tkeċċijiet. Iżda minħabba raġunijiet il huma marbuta ma' regolament ta' dan il-font Irridu nippreżentaw il-każijiet taħt artiklu 2b jew inkella taħt 2c f'każijiet eċċezzjonali. Bekk għandek dawn il-każijiet separati u mhux każ wieħed kbir. lix, Din hija l-ispjegazzjoni x'taqt nagħti. Très bien, je vous remercie. Grazie ħafna. Fil-fatt huwa pakkett sostanzjali għaliex dawn il-każijiet huma ferm differenti wieħed mill-ieħor illi jaqgħu taħt żewġ proċeduri differenti u għamilt kont qed nitkellmu dwar 300 ħaddiem, 3000 ħaddiem il itkaċċew u stant i situazzjoni fejn il-font għandu jintervjeni. Jekk ma jkunx hemm iktar talbi tal-interventi, infakkar id-dati l-iskadenzi fil-fatt Is-soltu il-Kummissjoni tagħna dwar l-impjeg u l-xogħol ta' pro fuq dawn il-pariri. L-iskadenza hi f'nofsinhar nhar it-28 ta' Ottubru bitada. Hemmhekk nistgħu naqbad naqblu u napprovaw dokument fil-10 ta' novembru fil-qatan li jmiss il għaliex sabiex il-proposta tkun ta' fa' diskussjonijiet tal-ewwel plenarja ta' novembru jekk m'hemmx bżonn ta' aktar spjegazzjonijiet nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss punt 16. Dan il-punt u wieħed ta' natura teknika ħafna kemm xejn antipatku biex ngħidu hekk dwar responsabilità tal-Kommissjoni Ewropea U il-komitat tagħna kull ma jiġi informat, ġifieri kemm is-sur Reimer Böge ma jixtiex jgħaddi messaġġ politiku lill kummissjoni m'hemmx għalfejn nippreżentaw rapport. B'hekk ngħaddi għas il rapporter. Wir können äh, diese technische Anpassung äh, so zur... Mela, dan l-ġustament tekniku. Iva, nistaw najdu illi ikkonsidrajnieħ din it-tip ta' proċediment illi saru ħafna taħtidiet dwaru o l adeguament tekniku marbut ma' l-kategorija wieħed B. Dan u adegwament skont l-akita tal-2007-2009 u xaġa li għana nikkonsidraw f'unata pozittiva dwar il-Repubblika Ċeka, l-Slovakkja u l-Polonja illi dwar l-impenni ta' 280 miljon euro f'pagamenti. Apparti dan, bejn 2011-2013. Naħseb dan u eżempju tajjeb ta' kawma sewja dawn il mizuri għana nħidu nota ta' dan. Très bien. Donc je modifie ma présentation. Tajjeb, wes, ah. ma' sambidda reprezentazzjoni tijaj. Tant kienet interessanti din il-prezentazzjoni, jgħid il-President. Nasab il-Kummissjoni ma tistax tidħol fiktar dettall. U diment li ma jidirx li hawn kollegi jitolbu iktar dettall, aħna kontent ibdan, nistgħu ngħaddu għal punt 17. Għandna direttur ġenerali. ta' riċerka. tal-proġett ITER dan huwa wieħed tassew interessanti id debattitu ITER u propju bħalissa qiegħed jitkellem dwar il dwar dan is-soġġa dwar il-kumitat ITER. U għal għasad nistennew il-wasla tiegħu U nistaw nisimaw dwar 18, nerġaw nisimaw mis-senjura Matera li mandiġ għalfej titkellem fil-fat li dan huwa votazzjoni dwar ir-rapport fuq l-Irlanda. Iżda s-sinjora Matera tixtieq iva ta' intervent. Nħu din l-opportunità biex niddiskuti biex najt li diġa diskutejna dwar il-mobilitazzjoni għal fond ta' din dwar din it-talba issa fadal bosta kollegi ġifiri nistaw forsi imbidlu d-data nħalli fidejk iżda sur President id-deċiżjoni. Aħna għanna l-opinjoni tal-Kommissjoni dwar xogħol u nistgħu nagħtu l-approvazzjoni tan nasa minista ġifier nistgħu nivvotaw iva. Grazzi iva, Sur President. Dawk favur, Nirringrazzjakom dawk kontra. Astenzjonijiet. Nirringrazzjakom. Mela, kena kważi l-unanimità minnajr il-vot ta' Sorma Xannisda, il-vot ta' kontra. Lazlo Surjan issa Jekk jogħġbok, għandek il-mikrofonu. Fil-fatt mhux xien qiegħed nipproponi trasferiment iżda il-Kummissjoni. l ekkem hemm sejjaħ trasferiment ġenerali. Għana steppel jenna nkunu kburin. Il-għalix il-flus għal wieħed be u għal l-ammont għal limitat u għonek għanna proposta biex nżidu wieħed be biktar minn biljun euro. Din hija xi ħaġa importanti. Din l-ħarsena din il-proposta i l-ikbar f'ħames snin ilu bħala percentaġġ kienet kemm xejn ikbar. Issa m'iniex daqshekk kontent. U nixtieq nispjega fil-qosor ir-raġuni il-għala. Aħna qegħdin namlu dawn il-bidliet u fejn qed innaqsu ħankunu kburin bid-deċiżjonijiet illi ħadżana fil-ġejjini il għaliex dawk il-flus li musser jitnaf u musser jibqaw hemm u ma jiġux intużati żgur. Ġifieri meta qegħdin analizzaw fejn qed l-aħjar u l-flus, x'ingħidu dwar l-implementazzjoni irridu naraw eżattament xejn ikun il-budget votat dak implementat, u mbagħad wara nkun nistgħu noħorġu bil-ġudizzju tagħna. fejn kienu ir-riżultati tajbin Iżderdu naraw l-istampa kollha jien nista' nappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni illi maħniex f'pożizzjoni illi nilħu il-bżonnijiet ta' fejn qegħdin nagħtu iktar hawnhekk minn sorsi oħra. Immaġinawna għax jiġri fil-Kunsill jekk il-proposta tkun li għandhom jagħtu iżjed flus propju għal dan il-għan forsi minkejja l-fatt illi minkejja li għanna wieħed be għanna wkoll dikjerazzjoni illi fil-każ li jkun hemm bżonnijiet ola mill-flus allokati fil-budget l-istati membri lesti ħalsu. Issa flok l-istati membri għanna il-fond ta' żvilupp rurali. U din hija punti ħorri l dan dan il-fond kellu dastan flus zejda. Għadda stan nasab jana nivvotaw dan trasferiment u napprovaw. Grazzi, Sir President. Eine Zeit zu leben, eine Zeit zu sterben. Ja, un tempo. Sewaz, ikonna waqt għal kollox ikon ikonna żmien għall analizi u jkollna żmien ukoll għall-votazzjoni. Għanna fil-fatt talba għall-intervent Iva, diġa tkellimt ma' Sur Surjan dwar dak li kif qal. Nixtieq insaqsi domanda lill-Kummissjoni. Forsi possibbli dan? Jekk tara d-dossier, tara ir-rati fit-tabelli il-rati ta' tlet fondi differenti. U appuntu dan il-flus qed jiżdiedu għal wieħed B għal fond ta' koeżjoni u l-fond ta' żvilupp rurali. U qed tiżdied anki ir-rata ta' dan u għala nsaqsila l fond soċjali mhux qed jiżdied ir-rata tiegħu għaliex hekk naraw hawnhekk fit-tabelli. ir-rata fil 19%. U ma nafx li għala dawn il-żewġ fondi huma tajbin iżda għal il-fond soċjali mhux fl-istess sitwazzjoni din id-domanda tiegħi grazzi. Merci bien. Bien, donc je comprends que Sawa wes. Mela Jider Illi għonek kan l-proġett tas seklu biex nseħu l għek. U ilu sam l-ewel sam bidu ta' ta' seklu 20 għadna qatt ma rajna proġett daqshekk importanti. U r-rapporter tagħna għandu bżonn ta' iktar żmien biex irnexxielu joħroġ b'opinjoni dwar dan anke ma nis għandu xi domandi dwar dan. Mela forsi nistgħu noħorġu b'mira hawnhekk nivvotaw fid-9 ta' Novembru laqali mess propju li l-iskadenza il-11 ta' novembru. Sa dan it-tant il-Komissjoni sejra jkollha l-opportunità biex twieġeb għad domandi illi saru. Mela, nemmen li nistgħu ngħaddu għall-aħħar vot qabel ngħaddu l-pont ta' dwar liter li xissa wasal id-Direttur Ġenerali u nirringrazzjah tal-li wasal fostna. Il-kelma lil Vladimir Manka illi jekk min jissejjer żball għandu żewġ punti. Xi proponi? Grazzi, Sur President, se nitkellem fil-qosor. Għanna żewġ trasferimenti, wieħed dwar il-Kumitat Ekonomiku Soċjali dwar il-pjan tal-istabilment dwar konverżjoni ta' żewġ pożizzjoni temporani f'waħda temporanja u waħda fissa. Il-proposta l-oħra hi illi innaqsu pożizzjoni waħda per pagrati oħra bi grad wieħed mhux se jkollna bżonn ta' iktar fondi. 278 euro sejrin jiġu frankati u nemmen li għanna napprovawa. Alors, sur cette... Euh, euh sur... Dwar dan il-punt, ma jidirx li għaw tal intervent, ma jistonu futaw, dawk favur. Grazzi, dawk kontra. astensjonijiet? Mela, Nirringrazzjaw l-rapporter u din dan il-punt għadda bl-unanimità. Mela dwar it-trasferment tal-parlament, nafu li meta jkollna bil-pensjonijiet anki għall-orfni. Din xi ħaġa naturali imma. jistgħux nippjanaw għaliha u propju minħabba dawn id-differenzi għanna bżonn ta' aktar rekwiżiti mill-pjan infassal ħajkonna bżon 150.000 euro u għal dastant nemmen il għanna nappoġġawa. Le montant est approprié. Donc là, il s'agit de nos veuves. Mela. Edin kikun għawnek nifutaw għal miżdewġin tagħna li jibqgħu ħajjin wara li mutu aħna. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Għaddiet mod unanimu. Mela nistgħu ngħaddu għal lura għal punt 17 iżjed fondi għal proġett ITER. Għal beneficju tad direttur ġenerali u rappresentanti oħra tal-Kummissjoni se ngħid li dan huwa punt li l-Kumitat tal-Budget diġà kellu bosta skambju ta' opinjonijiet. U s-probabli dan ħajkun għet mill-punti jena diskutu għada mal konsil propju dwar il-budget tal-2011 kif ukoll il-budget għal-2010 fejn għadna ma ksibniex il-konsens bejn it-tlet istituzzjonijiet. U propju qabel nibdew negozjati naħsbu illi jkun xira illi nissimaw l-opinjoni ta' min u responsabli dan il-Komissjoni għadha sant id-Direttur Ġenerali Schmidt. Mela, is-sur rapporter Berger biex introduċi dan il-punt, Reimer, jek Naħseb li m'hemmx għalfej, għaliex u f f'waħda mill-aħħar laqat li kena, propju fil prezenza ta' direttur ġenerali għaddejt il-punti tiegħi. Kemm dwar il-finanzjament kif ukoll dwar il kustjoni Jekk forsi b'dan il-mod nistawx ngħaddu għal finanzjar mill-ġdid tal- proġett li diġa beda b'eċċezzjoni ta' grupp wieħed, il-gruppi l-oħra lesti jisibu modi għal finanzjamenti alternattivi iżda u għamennu il-lista hemm proposta u għet nitkellmu wkoll dwar allokazzjoni partikolari għal stati donfittxu għal 540 miljon oħra u ħajkun hemm ukoll xi flus mill-seba' programm afas. Sa fejna fin qed tiġi diskussa wkoll is-sistema ta' ġestjoni tal-proġett ITER għal daqstant huwa tassew importanti il nifmu b'rapport kif wasalna għal dawn Dawn iċ-ċifri stand differenti minn dawk tal-bidu. U nixtieq nkun naf minn dg biex jitina spiegazzjoni dwar dan. U s-sistema ta' ITER dwar il-ġestjoni, l-assistenza teknika. Sabiex ikun nistaw ikonna bażi iktar solida għal ITER sabiex fil-ġeni tkun tista' taħdem aħjar. U nixtieq ukoll inkun naf L-iskadenti tal-Konsil dwar dawn il-kwistjonijiet li għadhom għaddejjin iva t-deċidi dwar l-finanzjar. Iżda hemm punti oħra importanti il huma mandati eskussivament tal-Konsil war l-autoritajiet tal-budget kuntat l-IVA tagħha għal finanzjar integrat sħiħ nixtieq ukoll nagħmel intervent fl-aħħar tad-diskussjonijiet. Grazzi lill rapporter il-kollega talab li jagħmel intervent iżda jekk intom għandkom domandi għall kummissjoni nitlobkom tagħmlu dawn it-talbiet issa sabiex id-dittur ġenerali jkun jista' jwieġeb għad-domandi kollha tagħkom. Salvador. Imbandum jena bat. Sur President, jina parti minn grupp illi jappoġġa bisħieħ il-proġett għal proġett ITE. Aħna nemnu li dan huwa proġett tassew importanti għal ġejjini tal-riċerka fl-Ewropa, kif ukoll għal kompetittività tal-industrija u tax-xjenza fil-ġejjini. Palma kienet jgħid is-Sur Berger hawnhekk qed niddiskutu dwar l-inċertezza illi hemm madwar il-proġett iżda mhux biss. Qed niddiskutu wkoll dwar il-fatt illi mill-ġdid ehm, nuqqas ta' fondi u il-biedja sejra sejra tbas il-konsekwenzi minħabba innuqqas taħsib fil-budget illi kemm ta' natura industrijali ħajkun hemm proġetti oħra li forsi ser jiddependu mill-ġdid mill-bidja. Il-Komissjoni tgħidilna li dini l-aħħar sena li ħajkun hemm surplus ta' agrikoltura li ħajpermettilna dawn it-tip ta' operazzjonijiet fil-fatt l-2011 kif ukoll l-2012 ma ma jidirx li jkun hemm surplus fejn fejn titħol il-bidja, zonek ħana qegħdin nitkellmu dwar il-prinċipju l-ħar darba użajn l agrikoltija l-agrikoltura dwar il-pjan għal il-kupru fl-ekonomija u għadna illi din kienet la tkun l-ħar darba illi ser nużaw l-agrikoltura għal proġetti makro u issa mġdijt qed nerġgħu niffaċċaw l-istess situazzjoni, Din hi raġuni għal fil konsiljazzjoni ħajkun il konsiljazzjoni ta' għadu l-ġimgħat li ġejjin. Se nsibu proposta sabiex ma nużawx dawn il-fondi tal-agrikoltura. Aħna nafu illi jekk dawn il-fondi se jħorġu mill-istati membri, u mbagħad l-istati membri jistgħu jużaw dawn il-fondi għal sabiex jiffinanzjaw l-iter Iżda din hi kwistjoni ta' prinċipju marbuta mal-ġestjoni tal-budget. U għal stant ma rridux ngħaddu għal surplus tal-agrikoltura għal xi ħaġa li tant il-bot mill-agrikoltura, iżda l-agrikoltura u l-iter huma prioritajiet għall unjoni Ewropea kif ukoll għall kumitat tagħna. Grazzi lil Salvador. Kremni miss. Iva, grazzi, Sur President. Dak li nisma u kif għal kollegi hemm bidliet fil-pjan finanzjarju fil fat it-triplikaw, triplika dan u l-skadenzi sejri ikunu. u kif dan se jiġi finanzjat fil-budget. Nixtieq li l komissar tuġab ukoll rex u għanteres partikolari l-elettorat tijaj. it taħriġ ta' għall-liter minn nista' nifhem illi nistaw nsibu ruħna f'sitwazzjoni bil-finanzjari tiġi propost sistema iter iżda ma jkunx hemm biżejjed nies imħarġa għaliex ma jkunux ġew imħarġa biżejjed fil-programmi tek għal stant. Nixtieq nkun naf eżattament sejjer jiġri bil-programm ġet u aħna bħala Ewropej kustin kun nistgħu nibbenefikaw mill-kuntratti li ser joħorġu minn iter u jekk se jkollna appoġġ mbagħad appuntu dwar dan. Merci James. Paolo. Grazzi James. Paolo. Mela, issa id-domanda dwar il-negozjati fis settur intergovernattiv l il-gvernijiet finanzjarji jippreżentaw ruħom mhux biss fuq livell Ewropew iżda anki l-imsieħba tagħna hemm kontratti li kollom rekwiziti differenti għal dastan qed naħsbu anke dwar bidla hawnhekk fil-ħsieb Djem dwar dawn il-ftejmiet intergovernattivi minħat tal-Kummissjoni se jkun hemm xi bidliet se jkunu dawn il-bidliet. Tini domanda għandna bżonn ta' bażi legali ġdida għal dan l-finanzjar il-li huwa marbut ukoll ma din il-fazi konkreta li ser tkun il-fazi li jmiss, il-fazi tal-bini u bekna tal-domanda illi għanda bżon ħafna flus għal dastant ser ikun hemm appalti pubbliċi. Dawn l-appalti se jiġu pubblikati minn kumpanija kompetenza professjonali illa lix hemm bżonn ta' ġestjoni professjonali kompluta u l-aħħar domanda tiegħek Jista' jkun hemm business plan illi jippermettilna illi naraw eżattament il-bidliet li jsiru jekk napprovaw dan il-finanzjar xiġri jekk le u xiġri jekk naqtaw il- il-fond biljon, xikunu il-konsegwenzi? Jek jaġbuk għal-katrufper. Danke, Herr Vorsitzender wie Reimer Böge so schön gesagt hat. Grazie. Kif uh, għal Rheinberger jina wahda minn dawk il-persuni jina kontra il-proġett ita. Iżda ix minn waħda li ma appoġġajt dan il-proġett lanqas. U hemm xi nies li jridu li jkun hemm votazzjoni fuq dan però ma xi xettiċi. Jien m'iniex qed ngħid li nista' niddeċiedi fuq dan il-proġett u ngħid li dan mhux ser jkun ta' suċċess. Hemm argumenti minn ċenzjati li din hija ċeċerta taħdem jew le, ma nafux l-argument ewlieni tal-ħodar fil-parlament huwa li aħna ma nafux jekk jagħmel sens dan il-proġett għax ma nafux jekk hux se jkun ta' suċċess u allura ma nistgħux nikkommettu daqshekk flus għal dan il-proġett meta mbagħad minħabba f'dan il-proġett se nwarbu proġetti oħrajn li nafu diġà li huma ta', ta suċċess. Nistgħu nkunu ta' suċċess, uh, però ma nafux. Dan huwa il-punt ewlieni għal daqstant fir rigward tal-kwistjonijiet finanzjarji, Sinjura Jensen qalet li aħna għandna ħafna politiċi importanti tal-bidla fil-klima, eċetera, li ma nistgħux nagħtu fondi għalihom. Għaldaqstant il-kwistjoni kollha hija din jekk intom maġġoranza taħsbu li dan il-proġett għandna Ehm, meċu l-qoddim bieħ, l daqstant ah, jista' ngħidu minn qabel le ma tistax taħdem, l ħaġa l t tista' taħdem. Għal daqstant per xortu ħadin nistgħu dan il-proġett għandna bżonnu. Kif qed jgħid il-Kunsill dan jistaħdem biss permezz ta' ridistribuzzjoni fih dan il-budget u aħna lesti li nħallsu għal dan il-ħodor le mihomx favur imma nixtieq insaqsi lil Salvador fir-rigward tar-redeployment tal-budget. Dan ser ikun għal riżorsi ġodda skont it-taxxa finanzjarja. Mbagħad fir-rigward tal-problema tal-immaniġjar, is-Sur Rubik semma dan bosta drabi qal intqal hemm ħafna problemi ta' immaniġjar u nixtieq li l-Kummissjoni tanalizza din il-kwistjoni. Din hija problema differenti. Jekk fi proġett preżenti ikun hemm problemi fim-manneġjar u fondi, u mbagħad il-domandi jibdew jiżdiedu, l-problemi jibdew jiżdiedu. Grazzi ħafna id-Direttur Ġenerali ra li hemm ħafna gruppi u nazzjonalitajiet differenti, Spanja, Renju Unit, l-Awstrija eh, u l-Ġermanja. Issa ngħaddi l-kelma lil Franz jogħġbok. Grazzi, President. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-proġett ITER ovvjament kien hemm xi problemi. U naħseb huwa importanti għall proġett għall kuntat tal-baġġi ta' din il-kwistjoni. Kien hemm problemi iva eh, bir-rigward ta' strutturazzjoni, governanza finanzjarja, relazzjonijiet ma' l-Aġenzija. Hemm lok għal iktar titjib iva. X'tinfakkarkom il-proposti huma diġà preparati ċertu um, proġetti u ma fasli. ċti nfakkarkom li dan huwa ftehim internazzjonali li u um, pen minn naħa tal-Ewropa li bqiet tad-dinja. Dan huwa fatt. U għal daqstant il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, l-istituzzjonijiet kollha għandhom xi tilfu hawnhekk huma importanti nraħu xini relazzjoni mal-industrija. Rridu politika tal-industrija fl-Europa, trattat tal-Lisbona ta' trina, bazi legali ġdida biex nippermettu din għal daqstant jagħmel sens li jkollna politika industrijali u li ter ikun ta' eżempju tajjeb ħafna għal dan. Din hija kwistjoni ewlenija u naħseb li ma se jkun hemm xejn qajl milli nwaffqu proġett industrijali f'nofs triq. Jekk sibu li proġett mhuwiex tajjeb biżejjed, tofqu. Jew tistenna sal-aħħar, iżda hemm xejn għar f'termini ekonomiċi u industrijali li milli tiqaf fin-nofs. Ovvjament, hemm kwistjonijiet finanzjarji li huma importanti għalina, però nagħmlu distinzjoni bejn l-approċċ industrijali u dak tal-budget. It-tnejn huma marbutin huwa importanti ħafna li naraw l-istampa sieħa Jien naqbel li se jkun diffiċil nużaw il-fondi tal-komitat uh, biex inkopru spejs addizzjonali. Rigward tal-pożizzjoni tal-komitat tal-budget fil-futur, Jien naqbel ma dak li għal Salvador da m'għandix taqas daqat t-CIP jew xi ieħor biex nagħtu fondi għal dak li huwa parti mill-politika industrijali. kif ser namlu natu ktar fondi mod partikolari fil-qasam tal-politika industrijali. Irrid naraw risposti fuq eh, medda twila ta' żmien u kif ser nitrattaw dal-problemi. Kif tieħu fondi? Kif tiksa fondi? min fejn jġib iktar rizorsi? Għanna namlu xi ħaġa. Nistgħu naraw illum li nistgħu nfasslu xaħġa ħaġa għal sena li ġejja, iżda rridu nirrikonoxxu il-valur Ewropew bħal proġetti bħal iter. Nixtieq ngħid. Naħseb li dan il-proġett jirrappreżenta ambizzjoni għal futur. Aħna qegħdin fuq l għażba tal-perspettivi finanzjarji. Naħseb li għandna strateġija kbira ħafna li tipprovdi xi tip ta' struttura Dan mhuwiex proġett li mhux ser jkollu impatt ta' xejn fuq iċ-ċittadini le. Din mhijiex ħaġa għal-gost, imma hija xi ħaġa li permezz ta' ħana ser nigżbu riżultati prattiċi. Għaldaqstant, din se tkun ta' benefiċċju għall-Ewropa ċittadini u naħseb l-istituzzjonijiet Ewropej jridu juru responsabilitajiet tagħhom. Jiena nispera li ser nixxielna battu mission ta' MPs ġewwa kadrax u naraw eżattament x'in situazzjoni u jkun risposti għad-domandi tagħna u jien naqbel li hemm xi kwistjonijiet li rridu nindirizzaw hemm skop li hom. Jiena nemmen f'dan il-proġett u nemmen fil-fatt li aħna rridu nibnu futur. Jiena naf li għandna laqaf fuq il-proġett industrijali din il-ġimgħa u jiena Nistenna mhux biss għall-ħins li ġimħabbar, iżda nixtieq nkun naf x'tip ta' proposti finanzjarji għandkom biex naraw li dawn proġetti eh, jiġu finalizzati sal-aħħar. Għaliex eh, huwa għabbiġ importanti. Tajjeb, id-direttur ġenerali se jirrispondi d-domandi tagħna, rridna toħ biżejjed ħin biex jirrispondi d-domandi tagħna. Sejda fil qasar ħafna jt il-kellim għandi żewġ kommenti u xi domandi. L-ewwel net dwar l-impenn internazzjonali. Is-soltu ngħidu li l-aħjar ħaġa tkun li norbtu nassiguraw li kunem hemm fondi fuq mezza twila ta' żmien, l-ewwel mbagħad ikun hemm impenn eh, internazzjonali. Ma kienx possibbli nagħmlu din il-proċedura għaliex eh, issa hija problema lina, tinħossuna mafusin. fusin Eh, minnaħat tal-Kummissjoni u nejdu li għanna pen internazjonali għal dastan tista tidu eh, tatuna l-flus intom. Ma laħseb laħjar ħaġa tkun li l-ewel nassiguraw li kunna bizziet fondi. Domanda l ja, il-grupp tiegħi mux kontra l-proġett ITER, iżda aħna maħniex konvinti li dan huwa l-unika dinja l-unika priorità ta' kategorija wieħed ta' hemm xi prioritajiet oħrajn u aħna qed nibżgħu xi ftit li din jista' tkun xi ħaġa li tista' twassal għal sitwazzjoni fejn aħna ser jkollna naqsu infi oħrajn f'kategorija wieħed ta' li hija importanti xorta waħda jew forsi iktar importanti. L-opinjoni tal-Kummissjoni eh, tista' tkun Importanti li l-prioritajiet kollha mbagħad jispiċċaw, jaqni jinqataw. Grazzi ħafna, Direttur Ġenerali, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. U ta' pjaċir li jataw l-ewel darba jena l ħat direttur ġenerali ta' Digi Research Saminada u Digi Research Innovation Ah, fl-ewwel tal-Ulju dan sar meta tal ħaqt jiena u l-ewwel fajl li kelli qudiemi kien liter u minn dakinhar law ah, dejjem kien hemm iter dimi fuq l-iskrivanija tiegħi. Dan il-proġett huwa wieħed kompless partikolari ħafna iva u jekk kienx problemi bih, iva kellna problemi, kien hemm żbalji wkoll nistaw eh, nwafqu il-proġett nistaw nifilħu li nwafqu dan il-proġett jekk aħna rridu nilħu l-għanijiet tagħna fil-qasam tal-ambjent tal-enerġija aħna ma nistawx nippermettu li ma ninvestux. Din hija s-sitwazzjoni. U biex natikom figuri eh, l-ispejjeż tal-liter ma' 6.6 biljun dawn huma ħafna flus u dawn jammontaw għall istess flus li aħna fqajna infaqna uh, ta' kuljum għal għazejtu uh, l-petrolju 6.6 biljoni. Ejo l-ewwel ngħaddu għall elementi tal-ispejjeż u jiena jgħataw mal-kollega Ġvan Juan mill-DG Budget li ser jitkellem dwar uh, kwistjonijiet tal-budget. Eh, zida fl-ispejjeż bħalma tafu Il-proġett sofra mm, minn zida fl-spejjes u għanna niftakru li eh, l-ftejim ta' liter ġi firmat f'Novembru tal-2006 għabbażi ta' stimi inizjali li saru fl-2001 u dawn ġew aċċettati mill-Fusion Scientific Committee u l-Istati Membri. Wieħed mill-ewwel mill-azzjonijiet, waħda l-azzjonijiet tal-bidu tal-ITER fl-2007 kienet li tagħmel eh, Project Design Review u dan riżulta fis eh, Iżida fl-ispejjeż li ġew preżentati fil-Kunsil tal-ITER f'Ġunju tal-2008 li kienu ħafna iktar minn dak li kien ippjanat fil-bidu. Fi rigward tal-żida kbira tal-ispejjeż il-Kummissjoni talbet għal assessjar ta' dawn l-ispejjeż biex dawn jiġu eh, biex dawn isiru fuq livell internazzjonali u sa nofs l-2009 l-assessjar kollu estern ikkonferma il-kredibilità ta' dawn l-istimi u kien ċar li l-proġetti il-proġett kien fil-fat qed jiffaċċja żieda kbira fl-ispejjeż biex nitrattaw dawn li fl-ispejjeż aħna minna proposti fl-ulju u dawn il-proposti li l-kollega tiegħi eh, Juan Juan ser jelabora dwarhom. Dawn il-proposti mhumiex immirati biex eh, naqru mill-framework program bħalma tafu terz tal-massimu ta' dawn il-fondi 1.4 biljuni ser joħorġu mill-framework program biex bekk nassiguraw li aħna nistgħu nindirizza l-prioritajiet l-oħra fl-aġenda tal-2020 fil-qasam tal eh, soċjetà li qiegħda tixjih pereżempju qasma oħrajn importanti ħafna oħrajn għan xi punti fuq l-manager Iva kienem lok għal iktar titjib u għatem lok għal iktar titjib fi dawl ta' rizultati tal-assessjar tal-manager differenti l-kommissjoni għamlet li setat biex tikseb l-organizzazzjoni tal-ita u fusion tal-enerġi u tamel il-joint undertaking ġewwa Barcelona. Aħna Għafasna u kol biex ikunem managers ġodda li jintazlu għabbażi tal-kompetenza taħħom, l-esperienza taħħom manageriali u mux għabbażi tal-sfont politiku taħħom jew nazjonalità taħħom. Aħna kontenti ħafna bin-nominazzjonijiet eh, li hemm Frank Briscoe li huwa direttur tal-Fusion for Energy qiegħed għaw ħdejja u għandu track record tal-maneġjar ta' din it-tip ta' infrastruttura fil-karriera twila tiegħu ġewwa ir-Renju Unit u f'pajjiżi oħrajn u huwa l-unika persuna u l-aħjar persuna biex eh, eh, imexxi dan il-proġett ġewwa Barcelona fejn hemm eh, l-Aġenzija. Bħalma tafu l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal u ukoll rat li kien hemm tibdiliet fl-istruttura tal-immaneġjar tagħha permezz tal-direttur Motoshima bħala direttur ġenerali u wkoll imbnew installazzjonijiet ġodda għall-daqstant l-organizzazzjoni issa hija waħda tajba għall-lan tagħha u din mhix biss kwistjoni ta' persuni li jinsabu fiha, iżda hawnhekk ukoll qed niddiskutu mezzi ta' kif inżidu li maniġġar l-organizzazzjoni l-kontroll interni u kwalunkwe ħaġa li hija meħtieġa biex nassiguraw li musser ikun hemm iktar spejjeż żejda u li maniġar isir mod tajjeb. U fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin aħna ser nippreżentawkom u lill istati membri komunikazzjoni dwar kif dawn il-miżuri biex intejbu li maniġjar u miżuri kif innaqsu l-ispejjeż ser jiġu ippreżentati u implementati. Jena kontent li Frank Brisco li hija ħdejja diġà beda dawn il-miżuri biex jassigura dawn il-proġetti issa jistgħu jisiru kif eh, ippjanat fil-rigward ta' governanza, aħna ser nindirizzaw dan fil-proposta tagħna lilkom, komunikat lilkom u l-Istati membri fuq li-maniġar u l-governanza ideat speċifiċi ta' kif nistgħu intejbu ir wol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest. Għaliex, fil-fatt, aħna m'għandniex sitwazzjoni tajba kif suppost ikollna u din ħaġa li tħassibna għaliex ma tippermettilniex li konna rwol li għandu jkollna f'nitt tip ta' organizzazzjoni. Iżda ser niġġieldu għal proposti speċifiċi fil-ġimgħat li ġejjin. Fl-aħħar sar kumment fuq jets il-Joint Undertaking organizzazzjoni li tinsab fir Unit li hija importanti ħafna li l proġett ITER ummeċu dal-proġett il-qoddim din l-organizzazzjoni eh, ġiet appoġġata mill-budget tal-Eurotem u se tibqa appoġġata sa ma tasal fit-tmiem tagħha fl-2014-2015 skont l-esperti fil-qasam u wkoll u importanti li jkun eh, hemm trasferiment tal-arfin ġo l-organizzazzjoni tal-ITER u l-istaff jiġi trasferit u kol għaliex dawn huma l-esperti li huma uniċi ġewwa l-Ewropa u għandhom jagħmlu dan il-proġett u jmexxu dan il-proġett il qudiem għal daqstant minn dan il-lat. Jiena fiduċjuż li l-istrutturi tal-immaniġġar li aħna qegħdin eh, infasslu l-ideat li għandna Eh, aħna nistaw inżommu l-proġett eh, skont kif ippjanajna u dan il-proġett jista' jaħdem u jista' jaħdem kif kif kif infassal, kif kien infassal. Issa ngħaddi l-kelma l kollega tiegħi biex jitratta l-kwistjoni ta' proposti speċifiċi dwar il-budget. Grazzi. Direttor Ġenerali, Monsieur le directeur du budget veut Grazzi. Direttur ġenerali għal-budget tixtieq iżid xi ħaġa? Iva, fil-qosor għaliex naħseb din il-kwistjoni ser tiġi trattata għada waqt il-konċiljazzjoni. Jiena naħseb li il-kollega tiegħi semma sawa ħafna dak li aħna qegħdin niffaċċjaw. U aħna lkoll nafu x'inhuma l-kundizzjonijiet li permezz tagħhom aħna nistgħu natu l-fondi. Aħna smajna l-messaġġ tal-Parlament għal stampa ktar ċara għal metodu tal-fondi u għada ħna ser nipruvaw nidiskutu din kwistjoni għaddu kom stampa ktar ċara għada mandiċ għalfejn u għadna tikom dettali l-lum anka maħabba l-fat li diskutejna ħafna dwar dan is suġġett mod partikolari il-fondi minn heading 2 u nixtieq ngħid li 11 il-ġurnata aħna ġi 11 il-ġurnata wara data ta' skadenza l-2010 daqstant naħseb li aħna informati tajjeb ħafna dwar il-fondi disponibbli ta' dan il-titlu dan il-heading għal-2010 jekk ma nużawx il-fondi tal-2010 għat-trasferiment li aħna qegħdin nis uh, Nissuġġerixxu jekk ma nagħmlux hekk il fondi ser jintilfu u ser imbagħad ikollna problema ta' fondi ta' vera għall-liter. Is-sur Brisco huwa d-direttur tal-Fusion Energy. Tixtieq titkellem sur Brisco, tixtieq iżid xi ħaġa? Grazzi. Forsi nista' nagħmel ehm, dikjarazzjoni qasira l-ewwel nett nixtieq ngħid li l-liter hija ehm, proġett kbir xjentifiku u mod partikolari f'dawn l-ewwel 10 snin hija wkoll proġett kbir ħafna ta' kostruzzjoni. Meta jiena bdejt ġewwa Barcellona fi frar din is-sena, jiena għandu ngħid mill-ewwel li aħna kellna bżonn ta' maniġġjar ta' proġetti Eh, fl-azzjoni ma' l-iter. Aħna kena tim tekniku b'saħħtu, iżda aħna konna ma kienniex manager tal-proġett tajjeb. U dan huwa dak li fukajna fuq u f'dawn l-ewwel ftit xhur jiena kelli proposti biex nibda l-istruttura tal-organizzazzjoni u nagħmel l-manager tal-proġetti ofol tax-xogħol tagħna jiena ser nibdel xi nies bħala parti mill-bidla eh, strutturali u jien ser nibdel ukoll il-proċessi li aħna nużaw biex namlu l-manager u koll l-użu ta' prassi normali ta' kull proġett industrijali fuq din l-iskala. Jien ukoll għandi f'moħħi nibdel is-sistemi tar-rapportaġġ biżbek mod intern u estern in-nies ikunu jistaw jaraw biċċar il-progress tax-xogħol tagħna. U jiena għamilt dawn il-proposti għal ħafna xhur issa u dawn ġew approvati fil-Governing Board fil-5 ta' Ottubru il-ġimgħa l-oħra jien għamilt l-ewwel tibdiliet għall-istruttura u diġà din il-ġimgħa jien għandi laqat mal-mexxejja l-ġodda tal-teams tal-proġetti li huma fil-qofol tal-istruttura l-ġdida. Nixtieq ngħid li ċertu bidla mhux biss qed tiġi diskussa iżda qed issir ukoll. Fir-rigward tal-cost containment jiena naħseb li dejjem għandu x'jaqsam mal-imman li ġieħar tal manager tal-proġetti, iżda iktar minn hekk jiena naħseb u nista' nassigurakom dwar dan. Il-figuri li ġew mm, kwotati ġew minn reviżjonijiet kbar ħafna xi sentejn u tliet snin ilu kif qal tiġi aħna verifikajna permezz ta' sers indipendenti Riċentament nista' ngħid li ma kienx hemm iktar sorpriżi korroħ u għal madwar sena issa ma nistax niftakar li kien hemm xi koperta sinifikanti eh, li kienet sa żdid l-ispejjeż għall-liter u issa aħna għamilna kuntratti kbar għall-bini tal-liter u aħna mill-esperienza tagħna sissa l-ispejjeż li aħna tikonna naċċettaw ma inqas minn l-istimi tagħna għal dawn ir-raġunijiet biss. Jiena iktar kompatibbli nu dawn il-figuri li ġew kwotati u nista' nassigurakom jgħat pożizzjoni nassigurakom li m'hemmx iktar żieda ta' spejjeż meta l-ispejjeż l-istimi tal-ispejjeż saru xi sentej u tliet sin ilu ħafna minn diżin kien għadu eh, mhux komplut u kien hemm xi nuqqasijiet iżda aħna ħriġna minn dak l-istadju u ħafna minn dan il-tfassil issa ġi finalizzat u bdejna nibnu. Ġo kadarax intom se taraw l-ewwel bini li hemm fuq il-pjattaforma li ġiet eh, preparata u fil- uh, fabriki eh, fl-Europa xi kumpaniji ġabdew, xi fabriki ġabdew jaħdmu, grazzi. Grazie, Sor Direttur. Sor Rapporter, forsi tista tikkonkludu dibattitu, konkludi dibattitu, grazzi. Zvida, General Direttur. Grazie ħafna. Kif għal id-Direttur Ġenerali? se nitkellmu dwar dan fil-ġimat li ġejjin fil-kwad fil-qafas ta' trialegu. Mux għet nitkellmu għonek fu eh, li nesprimu ċertu nuqqas ta' fiduċa. L-indikazzjoni kom jidru ċerti, jidru promettenti, pero xejn għadu mu ċert. Ma nirrikonoxxu xaħna eh, proposti definitivi fu il-ġestjoni u ma nafux u sensibu konsens. Jekk naqblu suppost nkunu għadin natu permessa l-ektar fondi. Nasib qed titlob ħafna u nasib sur direttur ġenerali u importanti li fil-budget nfaċilitaw il-proċess u nistgħu narawnek x-sejkunu jkunu l-figuri mhux biss fil-linji gwida 2010 għaliex il-flus ma ntilfux jekk ma naqblux. Imorru lura l-istati membri fl-ħar u fil ġejjini meta jkonna budget supplementari ikun hemm reviżjoni b'saħħitha ta' affarijiet oħrajn. kol nafu li fis-sitwazzjoni preżenti Rajna u koll anka dikjarazzjonijiet minn ministri Awstrijaċi illi dan kien miċħut kif eh, miex qudiem il-budget u sal-Ġermana trid xi tip ta' bilanċ mill-ġdid. Għal daqstant huwa importanti li nkunu kredibbli dwar il-figuri li tresqu. U ġala darba l-audit indipendenti isir Rridu naraw x'tib ta' riskju ħajjittiet. Minn nitkellmu biss fuq 1.4 biljun imma jekk il-Kunsill poġġa ceiling f'1.6 sal-2020 nafu illi illi mannix nissorprendu ruħna meta jkollna l-perspettivi finanzjari li jmiss. Għal daqstant imżon nsibu kompromess. Fit-12 ottobru, d-direttur ġenerali għal illi minħabba avvenimenti fi Franza, smieħ pubbliku jisir fuq dan il-proġett Għaxħed fissrub dan għaliex smieħ pubbliku jista' jwassal għal dibattitu u jistaw jiġra affarijiet oħrajn ukoll. U dan jista' jwassal għal spejjeż gbar. minn huwa interessanti l-proposta tal-Kummissjoni qed tieħu l-opportunità illi titrasferixxi fondi mill-2010 għal l-2012 13. Għal-danstan tal-proposta prezenti naqbel għal dak xaqsam li traħan kun qed niddibattu ma dina kollu fondi aktar qudiem si applikaw għal 2012 u 13 it-top up funding. San stant jidher li hemm xi tip ta' kompromess diġà Pero għandu xukun hemm kompromess akkosta kollox u nitraskura proġetti oħrajn fejn il-komunitajiet ta' riċerka għandhom l-idejat u l-interessi tagħhom. Naħseb li huwa ġost li naslu għal ftehim raġonevoli li inkludi garanziji u li jagħtina xi riżultati aktar preċiżi f'termini ta' budget. Qed nagħmel hawnhekk ġabra tal-ideat li ġew espressi llum sabiex insibu soluzzjoni sabiex niffinanzjaw dak li għanna nieqes għal iter minnar ma noqogħdu nimmina prioritet tal-Parlament. Rridu niżguraw ukoll illi ikunu disponibbli alternativi oħrajn qabel ma natu l-goħed tagħna pal awtorità tal-budget irridu nitkellmu dwar proċedura, xenarji varji, U kollox jiddependi minn dak li se tpoġġi l-Komissjoni fuq il-mejda fil-bidu tal-konċiljazzjoni. Iva, grazzi sur rapport, nasib li il-Kommissjoni sema dak li kelkom tajdu. Fl-aħħar trialogu budgetarju bilna mal-Kunsil sabiex norganizzaw probabilment fil-bidu tas sena li ġejja missjoni fuq il-post konġunta mhux tas-soltu kunsill parlament u kol il-kommissjoni se tkun eh, assoċjata U għacċar l-affarijiet l-iktar importanti għaddejn palissa f'Barcellona. Għal daqstan tajb immorru hemmhekk. Fejn qed jiġi mexxi il-proġett kif ġindikat me rapporter il-proposti tal-Komissjoni Ewropea il-proposti li poġġiet fuq mejda Kummissjoni Ewropea sabiex nibdew nifinanzjaw il-bqija tal-finanzi meħtieġa ma solvix il-bqija tal-problemi. Titkellem dwar il-periodu 2010-2013. Ma għanna u kol għonek eżerċizzju ambizjuż għadak xaqsam akrobazzi biex najdu hekk bejn l-snin 2010 nieħdu r-rizorsi għaliex huma disponibbli u fl-2012 nibdew appuntu naħdmu fil-prattika. Ma problema tibqa fl-2013. Barra minnek, naturalment, se nivverifikaw sabiex naraw li riformi illi qed jiġu implementati taħt l-autorità tiegħek sur direttur iwaslu l-effetti li nishtiqu ma nix għalfejn niddubitaw l-għazlit li saru imma għanna bżon rizultati imma lajke kem jista' jkun. Kif intqal mill-kollegi kollha dan huwa proġett importanti għall-aħħar. Eh, maġġoranza tal-Parlament jixtieq li dan jirnexxi fl-istess ħin però għanna kondizjoniet finanzjari diffiċli li aħna obbligati li eh, insolvu mela kem jista' jkun. Madan kollu l-kontatt direttu personali kien konfermat illum ta' dan ir-ringrazzjak u għaldaqstant nistanala il-dibattitu dan il-punt. Eżis kollegi, naħseb li trattajna kollox, nfakkarkom il-etnara l-koordinaturi fis-sala, Nibqa' hawnhekk għal si oħra il-laqa li jmiss mta tal-Budget se tkun fit-9 ta' Novembru f'Brussell. Iż-żewġ nofsanari tal komitat se jkunu fl-istess ġurnata eċċezzjonalment fid-9 ta' filgħodu sas-6 ta' nofsa fil-għaxija. Grazzi ħafna nara s-seduta hawnhekk. Oui, oui, bien sûr,